ħafna eh, ekonomisti u esperti finanzjarji nisa u fil-fatt għandna starriċ illi juri illi fil-kumpaniji u fis-settur finanzjarju mal-banek fejn teżisti d-diversità fuq il-bordijiet fejn hemm bilanċ fir-rappreżentazzjoni ikun hemm iktar bilanċ ukoll fil-proċess ta' ta' deċiżjoni u dawn huma kif nistgħu forsi nitgħallmu mill-kriżi finanzjarja fejn l-irġiel għandhom tendenza iktar illi jerfgħu riski li huma perikolużi u eċċessivi. U għalhekk mhux qed ninventa il ħaġa qegħdin narawha bil-fatti u mid-dejta miġbura mill istituzzjonijiet differenti u għalhekk tajjeb li jkollna diversità fuq il-bordijiet u jkollna dan il-bilanċ fil-proċess ta' deċiżjoni u għalhekk naħseb li se tkun ħaġa tajba li kieku naħdmu flimkien fil-futur fuq il-proċeduri li se jgarantixxu rappreżentanza imtejba tan-nisa permezz ta' kompetizzjoni ġusta u jiena diġà introduċejt da kollu fid-direttiva fuq l-ugwaljanza fuq il-bordiet fejn ngħidu li l-ewwel stadju fil-proċess ta' teħid deċiżjoni fil-proċess ta' selezzjoni hemm bżonn tkun li wieħed iħares lejn il-kwalifiki, l-esperjenza, l-ħiliet, l-abilità, kapaċità professjonali u mbagħad il-persuna eh, mbagħad naraw E illi il-ġeneru illi jkun sotta rappresentant ninata priorità ħaġa ġusta tista' tkun ħaġa neutrali wara kollox għax e, l-ġieli jistgħu jieħdu koll il-priorità imma bżonn naraw dawn il-proċessi u jkunu iktar ġusti. Jiena qed nagħmel dan ix-xogħol bħala kummissarju għal ħames sena sa u smajt matul dawn is-snin ħafna rejjef u gideb Pereżempju smajt illum illi aħna differenti. Ovvjament aħna differenti. Għandna mod differenti kif naħsbu pereżempju. U għalhekk għandna bżonn ikonna din ir rappreżentanza bilanċata aħna differenti bħala individwi. Jiena niġi minn pajjiż totalitarju meta nitkellem fuq l-ugwaljanza nsir nervuża għax jiena għext taħt reġim illi impona l-ugwaljanza. Aħna konna differenti, aħna individwi u tgħidulix li għandi għana problema minn din il-perspettiva tal-ġeneru. Issa t tieni ħrafa eh, meta nitkellmu fuq il-kwota illi ġiet introdotta fuq id-direttiva tan-nisa fuq il-bordijiet u tiġi użata wkoll s settur finanzjar x'imta qed nisma' illi permezz tal-kwoti mara se tieħu post Eh, raġel li huwa tajab ħafna, li huwa kwalifikat ħafna mhuwiex minnu da kollu. Ifmuni sew, it-talba tiegħi hija għal kompetizzjoni ġusta. U għalhekk hemm bżonn illi nsegwu dak li qed eh, ngħidu meta niġu biex nitalmu lezzjonijiet anke fid-dawl tal-kriżi finanzjarja. Il-kriżi finanzjarja xaħat qal li ma kinitx tfaqqa li kieku kienu Lemon Sisters u mhux Lemon Brothers u għalhekk xi ftit minuti ilu kellna żgħażagħ hawnhekk għaw fuq meta nitkellem ma' tfajliet jiġu e, trainees u l-istudenti u jitkellmu miegħi il-tfajliet ma jitkellmux fuq id-diskriminazzjoni huma lesti jaħtfu l-okkażjoni, jaħtfu l-opportunità u għalhekk aħna wkoll għandna bżonn eh, naqdu dmirna, nħeġġuhom biex ikollhom ħafna fiduċja fihom nifisom u jagħmlu eh, xogħol li huwa wkoll esiġenti ħafna. Għas li istħarriġ ukoll juri illi hemm ħafna ostakli għan nisa illi jkunu jistgħu jieħdu dawn il-riski eh, f'ċerti jobs ċertu xogħol. Issa l-aħħar kumment min-naħa tiegħi fuq dak li smajna mis-sur Sosnirġ, Iva, hemm ħafna affarijiet li ma nistax naqbel miegħek. Imma s-sinjuri jiena kont hawnhekk il-biraħ ukoll u kena dibattitu fuq l-akwakultura u l-protezzjoni tal-ħut u l-annimali u smajt il-biraħ illi ma jistħoqilhomx il-protezzjoni tagħna l-ħut għax m'għandhomx id-dritt tal-vot u ma jħallsux it-taxxa għalhekk meta nitkellmu fuq in-nisa illum il-lingwaġġ ċansi ma kienx daqshekk aħrax. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Kommissarin Jourova. Zum Abschluss der Grazie ħafna. Mela, fissem il-Konsil, Signora Ċottissa, President, Signori, nixtieq inala il-nizgorakom illi fuq il-ħatrit fuq eh, entitajiet relatati mal-finanza l-Kunsill impenjat 100% ripromovi l-bilanċ bejn il-ġeneri u jaġixxi skont il-liġi komunitarja. Nittama wkoll li stajt niċċara l rwol tal-Kunsill dan il-proċess. Grazzi ħafna mill-ġdid tal-attenzjoni tagħkom. Vielen Dank, Frau. Grazie ħafna, Signora Ciotti. Kenna ħames sottomissjonijiet. Il-vot huwa organizzat huwa skedat għal nhar il-ħamis. Issa se jkollna pawża qasira. Il-President. Mr. Prime Sur Prim Ministru, grazzi ħafna tal liġej ġejta hawnhekk fosna illum, President tal-Kummissjoni Ewropea, Aziz Habib, huwa importanti għalina lkoll koll illi konna debattitu mal-Prim Ministru tal-Pubblika tal-Slovakkja fuq il-futur ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew, Sur Pellegrini, il-qalba tad-demokrazija, nixtiequ nkunu nafu. Wara l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-pożizzjoni tar-Repubblika ta' Franza, il-pożizzjoni ta' kull stat membru fuq il-futur tal-Ewropa dan huwa dibattitu miftuħ kif tafu għalina għal futur huwa importanti li nsaħħu il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-kontenut immigrazzjoni punt ewlieni. Il-Parlament Ewropew approva r riforma tar-regoli ta' Dublin insaqsu deċiżjoni min-naħa tal-Kunsill Ewropew imma fl-istess waqt nixtiequ naħdmu ferm iktar fl-Afrika, nixtiequ ninvestu iktar flus fl-Afrika. Punt ieħor importanti il-politika soċjali. Aħna impenjati sew kontra il-qatt fost iż-żgħażagħ u għandna bżonn naħdmu favur ekonomija reali u fl-istess waqt għandna bżonn illi naħdmu kontra it tibdil fil-klima. Dan huwa impenn importanti ħafna għall Parlament Ewropew il-futur tal-Unjoni Ewropea matul dawn iż-żminijiet diffiċli iċ-Ċina llum il-Parlament Ewropew se jivvota fuq il-politika taċ-Ċina importanti ħafna għalina hemm ukoll punti oħra importanti fuq l-aġenda tagħna qabel l-elezzjonijiet parlamentari il-Brexit Wieħed mill-punti mill-iktar importanti lbieraħ ġiet is-Sinjura May u fuq dan il-punt huwa importanti għalina li nkunu nafu l-pożizzjoni tal-Pubblika tal-Islovakkja grazzi ħafna talli ġejt hawnhekk sur Prim Ministru ngħidilek il-kelma jekk jogħġbok. Vi prego di registrare. Jekk jogħġbok, eh, reġistraw is l-ismijiet tagħkom għal Catch ZI issa reġistrazzjoni elettronika miftuħa. Jekk jogħġobkom, onorevoli membri. Mr. President. Sur President. Sur Viċi President tal kummissjoni mexxejja distinti tal-gruppi politiċi, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-opportunità li nipparteċipa f'dan id-dibattitu fuq il-futur tal-Ewropa u tassow unur u privileġġ għalija illi qiegħed hawnhekk qudiemkom f'din il-dar demokratika tirrappreżenta ċittadini kollha Ewropej. L-istorja umana imbottata minn din ix-xewqa li jkun hemm futur aħjar. U dan kien it-twelid tal-Unjoni Ewropea 60 sena ilu. U għalhekk bdew dawn il-bidli demokratiċi fiċ-Ċekoslovakkja aħna konna mbotati m'ideali ta' slim, prosperità kif ukoll ta' għaqda. Il-proġett tal-Unjoni Ewropea ġab slim lejn l-Ewropa kif ukoll stabbiltà, ħelsien u ġid. Kif ukoll suċċess u anki għal pajjiżi żgħar bħal Slovakkja ukoll. Sinjuri. l-Slovakkja issa fiħdan l-Ewropa avanzata bdejna fl-1989 bottati minn din ix-xewqa li jkun hemm drittijiet demokratiċi, eh, progress teknoloġiku iktar avanzat, u meta seħibna 15 eh, sena ilu fin-NATO u fin-Ewropea aħna morna lura fejn dejjem eh, konna, jiġifieri fis-sistema transatlantika u dik tal-Ewropa tal-Punent u l-valuri tagħhom. L-istorja tal-Slovakkja illi segwiet kienet ta' suċċess eċċezzjonali, però ovvjament mhux dejjem eh, kollox mexa fuq ir-rubini, kellna eh, żminijiet ta' kollass ekonomiku, ta' bidla, kellna rata għolja ta' qatt, kellna bżonn nistrutturaw is-settur bankarju u nagħmlu wkoll riformi fl-ekonomija Aħna bnejna l-istituzzjonijiet demokratiċi ehm, skont l-istat il-ġdid sovran Slovak u stajna nelbu wkoll perjodu ta' kriżi ekonomika kif ukoll għandna l-isfidi tal-kriterji ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fejn NATO. U mill-2004 sal-2013 daw kienu żminijiet ta' proċess fejn kulħadd rebaħ b'dan il u kellna l perspettiva ta' tkabbir u Eh, kien hemm spazju ta' suq eh, waħdini illi ovvjament ġie mwessa. Illum l-Slovakkja membru bisħiħ tal-familja Ewropea. Aħna fost il-pajjiżi li għandhom l-iktar eh, tkabbiet tal-GDP, aħna membru stabbli tal-Eurozone, għandna rati pjuttost baxxi ta' qatt u minn pajjiż ta' migranti issa għandna iktar dħul milli ħruġ ta' nies ġifieri jħallu l-pajjiż u l-ambjent ukoll ġeneral fil-pajjiż inbidel so ċittadini sa jgawdu minn iktar ħelsien għandhom iktar ġid huma iktar eżiġenti meta jiġu rappreżentanti politiċi tagħhom. Aħna ovvjament nixtiequ nisfruttaw dan il-potenzjal biex nimodernizzaw il-pajjiżna. Eh, Slovakkja għandha soċjetà ċivili soda u eh, tgawdi wkoll ħelsien tal-medja. Għana ovvjament nafu li hemm maqsma fejn għana nagħmlu ferm iktar, l-iktar pereżempju fis-sistema tal-edukazzjoni, riċerka, l-innovazzjoni. Qed nipprovaw niraffinaw l amministrazzjoni tal-Istat u nrasnu l-korruzzjoni. L-istorja tal u wkoll tista' tkun ta' ispirazzjoni għall-Unjoni Ewropea issa f'dawn iż-żminijiet jekk ikun hemm ir-rieda wieħed jista' jeleb kull tip ta' eh, xkil. Stefanic il- il diplomatiku eh, li kien wieħed mill-fondaturi tal-Repubblika eh, tal-Slovakkja u qal illi think they cannot achieve. Pre ludzi so silným odhodlaniem a vytrvalosťou nie je nič nedosiahnutelné. A jeho odkazom sme sa riadili aj po vstupe do Európskej únie. Dan il messaċ meċċina wara tħuf l-Unjoni Ewropeja fi żmien meta Eh, kienet fadal ħafna ħedma xissir. Aħna dejna minn proċess diffiċli sabiex ninaqdu ma' ma' Schengen u żona euro. Aħna bqajna nagħmlu fuq l-integrazzjoni għax aħna nemnu fis-setta tal-idea Ewropeja aħna nikkonsidraw l-Unjoni Ewropea bħala Eh, ambjent naturali għall eżistenza tagħna naħseb li eh, għalina m'hemm l-ebda alternattiva. Aħna għamilna dan ovvju wkoll waqt il-Presidenza Slovakka tal-Kunsill. Is-summit bat eh, sinjal ta' għaqda wara r-riżultat tar referendum fir-Renju Unit, però l-Slovakkja bħal bqija tal-Ewropa mhux immuni għall attakki kontra l-valuri Ewropej Dan huwa minnu wkoll fil-libertà tal-espressjoni attakki fuq il-ġurnalisti waslu għal eh, nuqqas ta' fiduċja mill poplu bħalma rajna fl-Slovakkja. Dan huwa sinjal tal-maturità politika u demokratika tagħna. Għaddiet sena u 15 mill-qtil ta' eh, Jan Kuċjak u l sieba tiegħu Martina Kuxnirjok u dan il-qtil kellu konsegwenzi fuq il-pubbliku fuq l-istabilment politiku. Aħna għandna għan wieħed komuni irridu insibu u nikkastigaw lill imħuh wara dal-qtil. Nixtieq nur il-gratitudni tiegħu wkoll lill-Parlament Ewropew anki lill-grupp tal-monitoraġġ tal-Istat ta' Dritt għal għajnuna li nrattat sissa anki jekk ikunu kritiki, però nirringrazzjakom għall investigazzjonijiet li waslu għall ewwel riżultati konkreti jekk kif l-ewwel akkużati qed jistennew eh, il-proċess tagħhom. Illum f'isem l-Slovakkja nixtieq nikkonferma li fi f'dawn iż-żminijiet diffiċli aħna rridu nibqgħu fil-grupp tal-iktar pajjiżi integrati fl-Unjoni Ewropea aħna lesti nerfgħu ir-responsabbiltà tagħna għall proġett ta' integrazzjoni kif ukoll nikkontribwixxu sabiex niffurmaw il-futur tal-Unjoni. L-elezzjonijiet presidenzjali Slovakki edu wara l-bib jiena konvint li ċ ċittadini Slovakki ser juru maturità tagħhom billi jażlu kandidat li huwa pro-Ewropew. Jiena tal-opinjoni li l partit li jiena nirrispreżenta bħala partit fil-gvern ma setax eh, irressaq kandidat iktar eh, anzi aħjar missur Marof Cefcovic biex nagħtu sinjal pożittiv fil-bqija tad-dinja, sinjuri, l-istorja ta' suċċess tal-Slovakkja hija sa ċertu punt iddefinita minn fejn aħna ġejjin l-Ewropa ċentrali huwa ambjent naturali għall islovakkja bażi tal-istorja, ġeografija u l-kultura tagħna. Wara kollox, kooperazzjoni reġjonali u politika hija l-essenza tas suċċess tal-Unjoni Ewropea. Il-kooperazzjoni bejn Franza u l-Ġermanja, Weimar, Benelux, il-Baltiċi u anki l-Grupp Visegrad qed irresqu inizjattivi ġodda u idea ġodda u għalhekk qed isaħħu l-Unjoni tagħna. L-Islovakkja bħalissa għandha l presidenza tal-Grupp Viżegrad. Il-għan prinċipali tagħna huwa li jkollna aġenda pożittivi sabiex insaħħu l-Unjoni Ewropea. Ovvjament aħna konxi mid-differenzi anki mill-kritika u nuqqas taftejjin. Però f'dawn iż-żminijiet diffiċli ta' sfida aħna rridu naqdu l-kulħadd, nresqu l-kulħadd madwar il-mejda u insolvu il tilmim tagħna permezz ta' dialogu. L-Unjoni Ewropea hija r-riżultat ta' viżjoni b'saħħitha u sforzi kbar ta' ġenerazzjonijiet sħaħ. Aħna obbligati li nipproteġuha, speċjalment issa meta l-Ewropa u d-demokraziji tal-punent qed jaffaċċjaw Eh, żviluppi drammatiċi ġodda aħna qed naraw sfidi minn kull naħa kemm minn ġewwa l-Ewropa kif ukoll minn barra l-Ewropa qed naraw aspirazzjonijiet Russi u Ċiniżi illi jirrikjedu risposta b'saħħitha u maquda tal-Unjoni Ewropea. Aħna qed naraw illi tibdil fil-klima jista' jkollu impatt eh, ekonomiku, politiku u soċjetali kbir fil ħajja tagħna qed naraw rivoluzzjoni teknoloġika l-industrija 4.0. L-Ewropa tista' timxi l qudiem jekk tibqa' fuq quddiem tal-progress u l-innovazzjoni teknoloġika u sabiex nagħmlu dan il-gvernijiet tagħna wkoll iridu jsiru l-gvernijiet 4.0 barra minn hekk qed naraw ħafna sfidi ġejjin minn ġewwa l-Ewropa, hemm ħafna differenzi soċjali qed jiżdiedu. Dawn ikissru l-kuntratt soċjali oriġinali qed naraw it-tixjih tas-soċjetajiet tagħna. Hemm differenzi soċjoekonomiċi reġjonali u dawn ma jwaslux għal għal sentiment ta' għaqda, ħafna nies qed iħossu illi qed jintassew f'dal kuntest eh, mhux ta' sorpriża illi l-immigrazzjoni tal-massa mill-pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea waslu għal tensjonijiet u konflitti ġodda. Insejna nitkellmu maċ-ċittadini d-dan dwar l-Ewropa, d-demokrazija, dwar il-pjanit tagħna l-futur. Meta ma jisimgħux ir-risposti tagħna, ifittxu risposti x'imkien ieħor. Nuqqas ta' komunikazzjoni tista' twassal għal diżinformazzjoni u aħbarijiet folot. Eżempju ta' dan kien ir-referendu Ingliż tal-2016. Huwa ovvju illi l-iżolament, il-protezzjonizmu u n nazzjonaliżmu mhumiex is-soluzzjoni. It-tweġiba tagħna m'għandix tkun il-frammentazzjoni fi-stati nazzjonali żgħar b'riżorsi limitati. Iżda għandha tkun l-għaqda b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea bħala seta' globali, sinjuri bħalma diġà għamlu 17 il-kollega tiegħi se nkun koraġġjuż u determinat fil-preżentazzjoni tal-viżjoni għall futur komuni tagħna. Irridu viżjoni ta' unjoni attrajenti li ċittadini jistgħu jafdaw fiha u jappoġġawha. Dan għadu messaġġ valitu tas summit ta' Bratislava. Irridu unjoni li hija maquda prosper bi prosperità u b'sigurezza. Irridu unjoni li hija relevanti fuq livell globali. Unjoni li hija onesta maċ-ċittadini. Unjoni li għandha eh, għandha l-qalba l-futur tagħha, però rridu nsibu triq komuni sabiex nilqu l-ideali tagħna. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi kif se naslu hawn. L-ewwel irridu nkunu maquda l-għaqda kienet l-iktar kelma użata fost il-kollegi li diġà indirizzaw il kamra u għandhom raġun. Mingħajr għaqda fost l-istati membri aħna nsiru soġġetti għad deċiżjonijiet tal-oħrajn, ma nistgħux inkunu kredibbli u ta' suċċess e, fil-idea tagħna jekk aħna ma nelbux dak li jibqa' mid-diviżjoni bejn il-punent u l-vant, irridu neħħu l-istereotipi u d-differenzi ta' bejnietna. U hawnhekk infakkar il-kliem tal-politiku Slovak Milan Hoxha li kien Prim Ministru ta' Ċekoslovakkja bejn l-1935 u 38 u fi 42 kiteb is-sigurtà Ewropea ma tistax timbena biss fil-punent għandha bżonn ukoll tal-Ewropa ċentrali. L-ideali komuni ta' demokrazija u l-istituzzjonijiet jipprovdu tama għall futur Jiena naħseb li l-ilm differenzi u l-frontieri ġeografiċi hemm interess komuni, irridu nikkomunikaw, nippruvaw nifhmu lil xulxin u forsi wkoll naħdmu iktar fuq iż-żewġ naħat. Hemm ħafna eżempji pożittivi ta' differenzi li jinelbu Nista' nsemmi żewġ eżempji kbar il-direttiva tal istazzjoni tal-ħaddiema u l direttiva dwar il-kwalità doppja tal-ikel. Però hemm kwistjoni kbira fejn aħna ma rnexxinix nikkomunikaw falliment miż-żewġ naħat l-immigrazzjoni rridu soluzzjoni li taħdem għal kulħadd. L-immigrazzjoni għandha tkun xi ħaġa nistgħu nagħmlu ġestjoni tagħha l-immigrazzjoni għandha sservi l-interessi Ewropej. Però ma nistgħux nżommu l-għaqda politika mingħajr ma jkollna eh, konverġenza u koeżjoni soċjoekonomika biżżejjed fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri fi kliem ieħor rridu nużaw il-prosperità għal benefiċċju ta' kulħadd. Irridu innaqsu l-konsegwenzi negattivi tal-globalizzazzjoni u nipprevenu l-evitar ta' taxxa minn kumpanji kbar. Rridu illi iħallsu it-taxxi b'mod konsistenti fil-pajjiżi fejn joperaw u jaqelgħu l profit Irridu niġġieldu l-inugwaljanzi fis-soċjetajiet li dejjem qed jikbru u nqassmu l-ġid b'mod iktar effiċjenti. L-introduzzjoni ta' paga minima Ewropea huwa mod kif noħolqu solidarità soċjali. Il-gvern tiegħi ħa impenn partikolari Eh, fid-daw tal-pilastru Ewropew tad drittijiet soċjali dan għandu jipprovdi dimensjoni soċjali b'saħħitha fil-Unjoni Ewropea tal-futur. Slovakkja wkoll eh, hija impenjata fil-mobilità tax-xogħol illi tippermetti ċittadini kumpaniji li jaħdmu opportunitajiet fis-suq uniku. Għalhekk aħna eh, il-qajna stabiliment tal-Awtorità tax-xogħol Ewropea u aħna diġà u rejna l-intenzjoni tagħna li nospitawha fil-belt tagħna. Irridu nkunu wkoll relevanti fuq livell globali, irridu Unjoni Ewropea li għandha rwol globali importanti li jirrifletti s-seta ekonomika tagħha. Irridu nieħdu azzjoni sabiex naqdu l-forzi tagħna u nżidu l bini ta' kapaċità fid-difiża Għalhekk l-Slovakkja tappoġġja bisħieħ kooperazzjoni strutturali permanenti fuq is-sigurtà u d-difiża PESCO filwaqt li tiżgura l-komplementarjetà bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO. Li nkunu relevanti fuq livell globali jfisser ukoll li aħna wkoll nirrispettaw l-impenji fuq termin ta' żmien twil. Aħna maħniex xi klabb esklusiv, aħna rridu nkunu komunità inklusiva, miftuħa għal dawk ilil u ċertu kriterji u għal dawk illi xi darba telqu. Huwa fl-interess strateġiku tagħna inkella xi ħadd ieħor jimla dan il-vojt. Fl-istess ħin globali ifisser ukoll li jkollna eh, set ekonomika importanti, jkollna munita b'saħħitha għabbażi ta' eh, kummerċ internazzjonali ħieles però ġust. L-Unjoni Ewropea trid tibqa' minn ta' quddiem f'dan rigward. It-tielet, irridu nkunu onesti fil-konfet ta' ċittadini tagħna, ma nistgħux nwedu ċittadini tagħna ħajja mingħajr problemi, mingħajr mingħajr ħidma sfiqa mingħajr sfidi. L-Unjoni Ewropea m'għandix eh, il-soluzzjoni maġika sabiex issolvi l-problemi kollha, però aħna nistgħu noffru viżjoni kredibbli għaċ-ċittadini tagħna u l viżjoni nsarfuha fil-prattika. Irridu il-ċittadini kollha, speċjalment iż-żgħażagħ, ikollhom sens ta' sjieda. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkun eh, Brussell il bogħod aħna l-Unjoni Ewropea. We need to confront those who tell us Irridu nitkellmu ma' dawk illi jgħidulna li l-veritajja differenti li ninjorawhom jew nitkubihom is-soluzzjoni rridu nisfidawhom bil-fatti. L-Unjoni Ewropea sejja komunità kbira u b'saħħitha tagħtina identità kollettiva għaliex hemm xi ħaġa fl-Unjoni Ewropea li hija wkoll personali. Però ma tuħux post l-identità nazzjonali jew personali tagħna l-għaqda tagħna trid tkun għaqda ta' valuri fid-diversità tagħna tal-kulturi nazzjonali, reġjonali u lokali. Finalment, ir-raba punt, irridu naħsbu dwar il-futur. Dalwaqt fl elezzjonijiet Ewropej intom il-partiti politiċi Ewropej se jkollkom l-opportunità illi tippreżentaw viżjoni ġdida u realistika tal-Unjoni tagħna. Id-dibattitu Ewropew sar intensiv fuq diversi livelli politiku, ċiviku, nazzjonali u reġjonali. Jiena napprezza lill president Macron illi għajjem dawn id-diskussjonijiet bil-viżjoni tiegħu tal-futur u jiena naqbel miegħu. Ma nistgħux nibqgħu fl-status quo ma nistgħux nirrassenjaw ruħna, irridu nġeddu l-unjoni tagħna. Huwa fidejna aħna l-mexxejja li nsibu triq komuni u strumenti komuni li ċ-ċittadini jistgħu jafdaw u jappoġġaw. Għaliex irridu l-libertà, progress u protezzjoni fl-Unjoni Ewropea, rridu nsibu mod kif nipproteġu l-erba libertajiet li huma fil-qalba tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Irridu dibattitu mifrux mal-Unjoni Ewropea kollha fuq x'għandha tkun l-istrateġija u l-aspirazzjonijiet tagħna għal nofs is-seklu L-Unjoni Ewropea żgur illi se jkollha tagħmel trasformazzjoni kbira għal ekonomija eh, neutrali fil-konfront tal-klima, jridu tranzizzjoni li hija ġusta maċ ċittadini u ġusta man negozji. Importanti illi jkollna d digitalizzazzjoni u l-automazzjoni għall iżvilupp tal-ekonomija Ewropea. Min-naħa hemm it-ħassib li n-nies mhux se jkollhom biżżejjed xogħlijiet għaliex ir-robot se jaħdulhom posthom. Min-naħa l-oħra hemm tħassib dwar nuqqas ta' ħaddiema bħiliet fuq is-suq. Però fil-futur se jkollna bżonn ta' ħaddiema bħiliet għolja. L-evidenza hija li il-pajjiżi li għandhom l-iktar robots fi xogħlijiet il-Ġermanja, il-Korea t'isfel u s Singapore għandhom l-inqas rata ta' qatt bħalissa hemm madwar 151 robot għal kull 10,000 post xogħol fi Slovakkja. Dan huwa aktar mill-medja Ewropea u l-ola fil-Ewropa ċentrali u tal-Vant. Però ma rridx nibżgħu mill-tibdil teknoloġiku rridu nagħtadaw irwieħna l-futur. Jekk inkunu onesti, il- irridu l-lodda meħtieġa l-MFF. Il-budget tal-Unjoni bħalissa huwa wieħed fil-mija tal-GNI tal-Unjoni Ewropea. Rridu nifokaw fuq budget għall isfidi l-ġodda. Irridu naħdmu fuq il-politika ta' kożjoni għaliex hija il-politika illi tejn reġuni sinjuri fqar sabiex jingħaqdu u tajn ukoll it-kabbir ekonomiku fi żminijiet diffiċli wkoll semmejt li rridu nitkellmu dwar il-futur. Kif nistgħu nitkellmu dwar l-MFF il-ġdida mingħajr ma jkollna viżjoni ċara tal-Unjoni Ewropea? ma naħsibx li huwa l-approċċ it-tajjeb illi l-ewwel naraw l-imbaġit għandna u mbagħad niddeċiedu x'nistgħu nagħmlu b'dal-baġit. Naħseb illi għandna naħdmu bil-kontra, l-ewwel irridu naraw xin il-vizjoni tagħna għal 15 snin, 15-il sena li ġejjin x'inhu huma l-prijoritajiet tagħna u mbagħad niddeċiedu kemm għandu jkun kbir il-budget, x'tip ta' budget għandna bżonn għall prijoritajiet tagħna, dan huwa l-approċċ li nixtieq aktar milli l-approċċ li għandna issa. U meta nitkellem dwar teknoloġiji ġodda, għanna nitkellmu b'mod ċar, mhux qed nitkellem dwar il-Parlament Ewropew, però b'mod ġenerali, fuq livell Ewropew, aħna maħniex qed naġlu biżejjed, maħniex qed illaqgħu mal-iżviluppi fil-teknoloġija, dejjem nibqgħu lura qed naraw rivoluzzjoni diġitali, però maħniex eh, kapaċi nagħmlu rivoluzzjoni fil-qafas regolatorju dejjem pass lura, dejjem nirregolaw xi ħaġa li diġà qed tintuża u xi drabi nagħmlu regolazzjonijiet żejda. U mbagħad ngħidu imma kif maħniex fuq l-istess pass tal-Istati Uniti, tal-Asja fejn l-innovazzjoni dejjem tikber. Għalfejn aħna għadna maqsuma f-27 jew 28 regolament differenti. Jiġifieri rridu naħsbu qafas regolatorju flessibbli. Ma rridux nirregolaw kull ħaġa illi tiġri f'ħajjitna ġdejn ma tlaħaqx mar-rivoluzzjoni eh, diġitali. Irridu regoli flessibbli għax inkella ma nkunux kapaċi naġixxu malajr kemm għandna bżonn. Jekk nitkellmu dwar industrija 4.0, irridu wkoll nassiguraw li jkollna gvernijiet 4.0 għax f'xi pajjiżi għandna gvernijiet 2.0 f'xi pajjiżi oħra 3.0 però m'iniex ċerta għandix gvernijiet 4.0 li jistgħu laħqu mal-futur. Sinjuri, l-elezzjoni Ewropea eh, qiegħda wara l-bib irridu Eh, nużaw il-forzi tagħna sabiex niġġieldu l-aħbarijiet forlots, il-teddit Britu u l propaganda ċibernetika. Irridu nitkellmu maċ ċittadini b'mod urġenti dwar l-importanza tal-Unjoni Ewropea. Infemmuhom li l-elezzjoni hija importanti, din hija l-opportunità tagħhom li jmexxu l-Unjoni Ewropea m'għandhomx iħallu l-oħrajn nitkellmu fisimhom, hemm ħafna ħidma qudiemna. Nixtieq nagħlaq id-diskors tiegħi bil-kliem tal-fundatur ta' integrazzjoni Ewropea, Jean Monnet. In-nies jaċċettaw il-bidla biss meta qed jaffaċċaw il-ħtieġa jirrikonoxxu l ħtieġa meta jkun hemm kriżi. Irridu nkunu kuraġġużi, determinati, irridu nagħmlu bidliet, irridu nagħmlu l-Unjoni attrajenti għal kulħadd. Unjoni li hija kapaċi titgħallem mill-iżbalji tal-passat sabiex tipprepara la nifisa għall-futur. Għal oħra. ngħid li għandna bżonn ta' viżjoni ta' unjoni attraenti li ċ-ċittadini jistgħu jafdaw u jappoġġjaw. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Grazzi tassew, Prim Ministru, għad-diskors tiegħek. Naddu issa għal eh, Assur Juncker fisem il-Kummissjoni. Nodwa tajba, President, Prim Ministru. Eh, Sanaqsam ma'kom sigrit. Jina ma tantx, mħabba sinjura, ma tantx irqat, imma eh, biżżejjed fit-tul biex noħlom fuq Bratislava u r-Repubblika tal-Slovakkja għax meta kont qed ninnegozja mas Sinjura May il-bieraħ fil-għaxija kont qed naħseb fuq is summit ta' Bratislava f'Settembru tal-2016. Tlet eh, xhur wara illi r-Renju eh, Unit ġaċida illi eh, jitlaq mill-Unjoni Ewropea u inti għamilt parti minn dak il-gvern u l gvern tal-Slovak kien aċċetta l-idea illi għall-ewwel darba jorganizza summit Ewropew ta' 27 stat membru għax il-gvern Slovak ħaseb bħalna li l brexit kien il-passat u għandna bżonn nippreparaw il-futur tal-Unjoni Ewropea u dan hekk għamilna f'Bratislava u adottajna l-ek imsejħa eh, dikrazzjoni ta' Bratislava dan kien xi ftit ġranet wara l-istat, diskors tal-istat tal-Unjoni li jiena eh, kont kellimt hawnhekk fil-Parlamentu forsi għall aħħar darba 27 stat membru kienu laqgħu l kontenut tad-diskors qatt ma ġara kien qabel kien mingħajr preċedent mhux se jiġri wara lanqas imma fil-ħajja eh, tiegħi politika ehm, Ovvjament niftakar sow Bratislava u s-summit tagħna għax determinazzjoni u kuraġġ u eh, aħna navanzaw anki ftit ftit lejn futur Ewropew fejn xi wħud kienu qalu illi wara d deċiżjoni eh, Britannika ma kienx se jkun il-każ imma aħna mal-gvern tar-Renju Unit binna fuq il-kundizzjonijiet u konsegwenzi tal-brexit u jingħad bieraħ filgħaxija matul il-lejl illi kienet it-tieni opportunità ma se jkun hemm it-tielet opportunità u għalhekk nixtieq li l-membri eh, tal-Parlament Britanniku llum jappoġġjaw il-miżuri eh, Ewropej u Britanniċi illi bħala għamla ta' famla ta' ftehim maqbul fuq il livell tal-Unjoni Ewropea. Jiena xtaqt Peter nirringrazzjak fissem il-Kummissjoni Ewropea tal-appoġġ kollu tal-Gvern Slovak. Qed naħseb l-iktar fl-sforz tar-Repubblika tal-Slovakkja għal dik li hija l-innovazzjoni tad-direttiva fuq il-postjar tal-ħaddiema dan huwa pass importanti u l-istess kumment jott ukoll għall ħolqien tal-awtorità tax-xogħol qed nara mhux tant kumment dan imma l gvernijiet illi jixtiequ jirċievu fuq it territorju tagħhom l-awtorità tax-xogħol hija ferm iktar milli dak li kellna qabel. Il-Kummissjoni firda tagħha illi toħloq eh, bħall awtorità bankarja awtorità tax-xogħol. Jiena kuntent illi smajtek tajt illi inti tħobb il-pilastru soċjali tal-Unjoni Ewropea. Ehm, huwa importanti illi jgħidu hekk il-Prim Ministri anke hawnhekk imma kif ukoll fil-Kunsill għax jiena nħossni inqas iżolat fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern tal-Islovakkja għena ħafna biex inwaffqu Eh, din id-dimensjoni soċjali fil-Kunsill Speċjali ta' Gothenburg fejn ukoll jiena qed ngħid dak li dejjem qed jirrivendikaw illi hemmhekk tibna il bżonn li jkun hemm salarju minimu fl-Ewropa mhix xi ħaġa din l-idea ta' xi dawn l-aħħar eh, eh, ġimgħat, anzi minn mindu bdejna din il-Kummissjoni u nixtieq illi nħaffu biex nagħmlu hekk u l-istess kumment jgħod ukoll għal ħolqien fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ta' dħul minimu. Intkellimt fuq il-qafas finanzjarju għal seba' snin li ġejjin u kellek raġun li għadt li l-ewwel għandna bżonn naqblu fuq il-politika u fuq il-mezzi ta' finanzjament tal-politiki li nkunu qbilna fuqhom. Dan huwa eżatt dak li l-Kummissjoni eżatt eżatt hekk eh, għadna aħna u hekk nirrispettaw ix-xoqa anki tiegħek. U inti tajt iva illi ma ridux ninjoraw il-bżonn li jeżisti illi jżommu l politiki ta' koezjoni. Jiena nħobb ħafna l-politiki ta' koezjoni imma l-ewwel għandna bżonn naqblu fuq il-politiki hemm bżonn nikkonsidraw ukoll u kif għattint ukoll xi ftit minuti ilu il-politika ta' innovazzjoni ta' modernizzar il-politika diġitali l-Ewropa tad-difiża aħna minna dak kollu u li kieku aħna ma konniex rivedejna l politiki ta' koeżjoni li jibqgħu neċessarji u l-pak aħna kieku wasanna għal eh, għal livell ta' 41%. Anki l gvern entużjast tiegħek ma kienx se jasal għal eh, din dan il-perċentwali. Is-Slovakkja għandha presidenza ta' Visegrad attwalment u nixtieq illi eh, nieħdu kull vantaġġ biex aħna ntemmu dan id-dibattitu inutli li għandna bejn l-Ewropa tal-Vant jew ċentrali ħanajdu hekk u l-Ewropej tal-Punent. L-Ewropa hemm bżonn ikollha żewġ pulmuni u għalhekk dawn iż-żewġ pulmuni ikunu fl-istess ġisem. Aħna lkoll għandna kontribuzzjonijiet x'nagħtu mhux il-Kummissjoni biss u l-Parlament Ewropew u xi wħud mill-gvernijiet eh, tal-Ewropa tal-Punent li jkunu responsabbli għal ħaġa tant ridikola wara kollox u ta' ħsara u għalhekk tajjeb illi eh, tista' tuża l-Presidenza ta' Vixigrad tiegħek biex tagħmel tajjeb għal kollu. Taf illi l-Slovakkja u bħal pajjiżi oħra tal-punent li huma pjuttost żgħażagħ ukoll l-Slovakkja għalina mhuwiex xi pajjiż newtrali. Jiena kelli 13 sena meta kien hemm lek msejħa rebija ta' Prag u rebija ta' Bratislava l-ewwel movimenti ħanajdu hekk stajna narawhom fis-Slovakkja. U għalhekk aħna naraw dan il-pajjiż u nagħtu ħafna attenzjoni dan il-pajjiż għanna din l-imħabba, mħabba l-esperjenza u t-tama u għalhekk nixtieq illi il ċittadini tal slovakja ma jaħsbix illi bqija tal-Ewropa ma tħobbx il slovakkja anzi il-kontra huwa minnu u nittama il slovakkja tkun tista' tħobb ferm iktar l-Unjoni Ewropea hemm elementi fl-istorja ta' gwerra li forsi ma tantx nafuhom il-gvern eh, fl-eżilju pereżempju taċ ċekoslovakkja din l epoka ma' gvernijiet oħra tal-Ewropa ċentrali fil-fatt kien um, abbozza proġett għall-Ewropa il-proġett għall-Unjoni Ewropea. Dan kien li semmu f'dan id-dokument li ma tantx nafuh. Fl-aħħar tat-test hemm sentenza li dejjem impressjonatni. Eh, u uh, u ħafna kommozzjoni ngħid li dawn il-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u l-gvernijiet fl-eżil kienu qalu fara l sentenza aħna nixtiequ li xi darba l-pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent jissieħbu biex hekk nibnu l-Unjoni Ewropea. L-istorja ma ma ħallitkomx toħorġu minn dan minn dan l-oskurità imma jiena eh, nista' ngħid li l-punent l-Ewropa tal-Punent Eh, dejjem ħolmu u għandna bżonn inkomplu dax-xogħol u bil-ħidma tagħna. Grazzi. Merci Jean-Claude. Grazzi Jean-Claude, issa nibdow bil-interventi fissem il-gruppi politiċi l-ewwel is-Sur Gonzales Pons fissem il-PPE. Grazzi ħafna Sur Juncker tal-klim tiegħek u grazzi wkoll il-Prim Ministru u merħba hawnhekk fil-Parlament Ewropew grazzi tal-iqsamt magħna il-viżjoni tiegħek tal-Ewropa minn dan il-Partit Politiku l-PPE aħna eh, napprezzaw it-ton u l-kliem u l-inti għamilt referenza għal eh, til ta' Jean Cusack u l-partner tiegħu. Libertà tal-istampa waħda mill-pilastri fondamentali tal-Unjoni Ewropea u meta ġurnalist jiġi assassinat din traġedja tolqot id-demokrazija kollha kemm f'Malta wkoll aħna kon hemm ir-responsabbiltà eh, eh, għal Dafni Karwana Galizja għal qtil tagħha u s'issa m'hawnx nies responsabbli u għalhekk anki eh, Robert Fico rajna li kien hemm progress kbir u ma wasalniex għal aħħar ta' investigazzjoni għaliex xekkel il- tmiem tal-investigazzjoni u għalhekk aħna mħassbin ħafna bir-retorika ta' ċerti membri tal-koalizzjoni eh, tiegħek u kandidati eh, presidenzjali u b'din dan il-klim ta' mibeda wkoll kontra l-istampa. Eh, x'taħseb int fuq dan? Inti taħseb illi din taħdmu kontra l klim ta' mibeda u ta' estremiżmu? Sur Prim Ministru, dawn huma żminijiet diffiċli għall-Ewropa, il-Brexit ma nafux kif eh, fejn se mmorru l aljanza Transatlantika wkoll dejjem tfetta u l-Gvern eh, Russu wkoll jixtieq eh, dajjef il-gvernijiet tagħna biex ma nibqgħux maqudin hemm kriżi ta' migrazzjoni mingħajr preċedent wara t-tieni gwerra dinija u dawn huma problemi li l-istati membri ma jistgħux jerfgħuhom dawn responsabilitajiet waħedhom. Għandna bżonn illi jkun hemm iktar għaqda u meta nitkellmu fuq dawn iċ-ċirkostanzi il-gvern tiegħek hemm bżonn ikun wieħed ġustu għalhekk id-diskors tiegħek huwa hawnhekk imma l-gvern ta' pajjiżek jagħmel il-kontra u għalhekk nixtieq nkunu nafu realment li mija l-pożizzjoni tiegħek dak li smajna u dak li jagħmel il-gvern tiegħek fis-Slovakkja. Inti wkoll eh, trid integrazzjoni tal-Ewropa, inti wkoll eh, Eh, trid tkompli tkun parti mill-NATO qed impenjata u huma kollha affarijiet illi jħasbuna ħafna. U dal-għodu huma f'kontradizzjoni ma' dak li qed jagħmel il-gvern tiegħek. Aħna bħala partit eh, aħna għandna viżjoni ċara ħafna fuq bażi konkreta u solida fuq dak il-valuri taċ ċittadini tagħna mhux l-elitiżmu, jiġifieri d-diskors eh, kbir fuq l-Ewropa ma tantx importanti meta nitkellmu pereżempju fuq l-agrikoltura l-iktar waħda ġestita ħażin għandna bżonn serjetà, għandna bżonn proposti ambizzjużi li huma fattibbli wkoll ma nistgħux nitkellmu fuq il-politika nazzjonali u mbagħad inkunu f'konfrontazzjoni ma' Brussell. Din il-gwerra politika kontra Brussell. L-Europopuliżmu huwa ehm, ta' periklu skemmu l-euro eh, skemmu nazzjonaliżmu estrem u għaldaqstant għandna dawn il-battalli jolodiċi għaddejjin. Ma jistgħux ikollna da kollu fuq il-territorju Ewropea xawn ma battalji wkoll tagħna, pereżempju dak li tiġi fil-Venezuela li hija ġdida l-libertà u d-demokrazija u sfortunatament illum ukoll anki għall-ikel. Il-gvern ma rikonoxxix il-President Guaido ta' Venezuela u għalhekk indaħlu eh, lilek il-pajjiżek bħal Kuba u bħal Russja l-istess kategorija u għalhekk kemm se sur Pellegrini billi inti tmur fuq in-naħa tan nies taċ-ċittadini li qasbis għandhom mediċina. Sur Prim Ministru veru il-ħolma Ewropea għandha bżonn l-isforz ta' għaqda minn kulħadd għandna bżonn ta' iktar ambizzjoni, realiżmu ma' il-kontatt maċ ċittadini u għalhekk hemm bżonn li kull jum ikun hemm iktar ċittadini illi jkun jistgħu jseħbu ruħhom f'movimenti qegħdin naraw illi ħafna minnhom qed eh, minflok qed jisibu ma' dawn il-partiti estremiżmu u għalhekk din hija l-iktar theddida sera li għandna llum eh, visavi dik li hija l-ħolma tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l eh, nazzjonaliżmu estrem tant hija perikolusa bħalma qegħdin naraw u għalhekk jiena fil-leġislatura futura fil-Parlament Ewropew eh, konna ah, dawn il-populisti nazzjonalista nazzjonaliżmu u għandek ir responsabilità kif qalu koll il-President Juncker u għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu. U għalhekk ehm, fil-Konsil se jkollkom xogħol importanti ħafna li proponi l-Parlament Ewropew President tal-Kummissjoni nixtieq illi eh, niftakru li għandna ftehim li ma naċċettawx kandidat illi ma kienx eh, eh, kandidat għall elezzjonijiet Ewropej Jiġifieri jkun hemm il-vot miċ-ċittadini ma rridux li xi ħadd jiġi impost fuqna u għalhekk Sur Prim Ministru fi 26 ta' Mejju se jkun hemm kapitlu ġdid tal-istorja Ewropea, kapitlu illi aħna sen eh, nibnuh bil-ħna ta' kulħadd, il-kbar u iż-żgħar, ma l-ħna ta' kulħadd kif għadd biex il- għax wara kollox iktar ħaġa importanti ta' ewropa hija l-għaqda. Grazzi. Fissem is-Soċjalisti is-Sanat il-mikrofon l-Onorevoli Weidenholzer. Grazzi tassew, Prim Ministru. Ħastejtni ispirat insegwi d-diskors tiegħek u l-idea tiegħek għall futur tal-Ewropa u anke l-irwol tal-Islovakkja pajjiżkom qiegħed fl-Ewropa ċentrali fejn qegħdin fin-nofs bejn il-Vant u l-Punent fejn kellna il-portiera tal-ħadid u qegħdin ukoll viċin ix-xmara Danube. Intom xejtu ħafna l qudiem b'mod li qatt biss kien mistenni kien hemm separazzjoni paċifika mir-Repubblika Ċeka. U infatti l-Slovakkja żviluppat b'mod pożittiv ħafna fuq livell ekonomiku. Hija t-tieni pajjiż fil-Ewrop ċentrali li daħħal l-euro u dan ta' kontribut essenzjali għal xejra aktar pożittiva fuq livell ekonomiku u qed turu li intom għandkom rwol importanti ħafna kif anke wrejtu fil-presidenza tagħkom. Imma fejn hemm il-pożittiv hemm ukoll ftit negattiv. U issa eh, ilu li hemm tħassib dwar il-mafja u l-korruzzjoni il mafja u l korruzzjoni Jan Kuċek, il-ġurnalist investigattiv, xta jikxef ċertu affarijiet u dan ħallas għalli ħprezz qares bħajtu bil-mit u, u, u l-sieħba tiegħu. Din xi ħaġa li xukjat l-Ewropa u wasat tal konsegwenza politiċi f'pajjiżek ukoll fil-Kumitat Libe anke aħna waqqafna Kumitat dwar l-Istat ta' Dritt biex nindirizzaw dan it-tip ta' proċeduri li mhux biss jirrigwardaw pajjiżek u se nkunu qegħdin nivvutaw dwaru fit-tieni fis-sessjoni li jmiss fis-sessjoni plenarja li jmiss. Sar progress sostanzjali għalkemm dawk li huma responsabbli għal dan il-qtil ma ma nstabux l-Ewropol hawnhekk qed tagħti l-kontribut siewi tagħha. Hemm ukoll id-dubi dwar il-talima li għandna nieħdu fuq il-libertà tal-stampa u s-sistema ġudizzjarja. M'għandniex naħlqu għajnejna hawnhekk. Il-Parlament jixtieq jappoġġja il ħolqien ta' mekkaniżmu ta' stat ta' dritt illi iwetta evalwazzjoni indipendenti minn dawn l-avvenimenti traġiċi. Aħna mhux qed nindaħlu fl-affarijiet nazzjonali, l-istat ta' dritt l-ewwel qabel kollox tittaqdi lill ċittadini tagħha kulħadd għandu jgħix fis-sigurtà din hija xi ħaġa li kulħadd irid jitgħallem minnha u kulħadd jifhem il-liġi. B'hekk biss li l-vant u l-punent jistgħu jimxu jitfit, il-President Juncker tkellem dwar iż-żewġ pulmuni tal-Ewropa u għalhekk huwa meħtieġ illi nieħdu pożizzjoni kruċjali fuq l-irwol tal-pajjiżi tal-punent fuq il-pajjiżi tal-Ilvant ukoll tal-Ewropa minħabba anke il-pagi baxxi u il profitti limitati hemm kwistjonijiet li huma relatati mal-ekonomija. Għalhekk diffiċli li jsir progress għall punent u għall-Lvant anke l-kwistjoni tal-brain drain li qed twassal għal nuqqas ta' persuni li jieħdu post li jieħdu x-xogħlijiet li għandna bżonn. Rridu ngħinukom aħna f'dawn l-isforzi tagħkom u nixtieq nieħu din l-opportunità biex insemmi eh, anke l ħolqien ta' skema ta' assigurazzjoni għal qatt biex inżommu xi forma ta' koeżjoni fl-Ewropa. Irridu nipproteġu l-ambjent u nilħqu l-anijiet klimatiċi dan m'għandux jitnaqqas mill-prijorità tiegħu, it-tibdil fil-klima m'għandix tieqaf fil-frontieri tagħna hija xi ħaġa taffettwana lkoll fil-vant u fil-punent. il-poplu tagħna ser jgħin għal żvilupp sostenibbli jekk ikun hemm ġustizzja soċjali. Din m'għandix tkun biss din ilha li mhijiex kwistjoni nazzjonali, irridu naħdu azzjoni mirat lejn il-futur. Il-vant u l-ponent jistgħu biss jikbru flimkien jekk insibu soluzzjonijiet komuni. Assigurazzjoni soċjali bażika, pagi minimi, kundizzjonijiet u ekwi għal għal industriji differenti u bekk aħna nkunu qegħdin ngħinu l-kontinent tagħna sabiex jindirizza dawn l-inċertezzi. Intom rnexxilkom tagħmlu ħafna dwar dan, Prim Ministru, u ninsab ċert li tistgħu tkomplu tagħtu kontribut. Grazzi tassew. Grazzi fissem illi sijar l-Onorevoli Zitnanska jekk jogħġbok. Grazzi tassew. President, Prim Ministru, eżis kollegi. 20 sena ilu in-NATO kellha l-ewwel tkabbir tagħha wara tmiem tal-Gwerra Birda għalkemm kemm slovakkja ma kinitx parti minn dan it-tkabbir aħna eventwalment xorta sibna postna fin-NATO u anke fl-Unjoni Ewropea dan l-aħħar sfortunatament din hija xi ħaġa li ġiet iddubitata mhux biss minn ċertu estremisti imma anke minn partijiet tal-koalizzjoni tal-gvern f'pajjiżna. Jekk ser nimminaw dawn l-alleanzi strateġiċi u li ma noqogħdux attenti mar-Russja dan huwa kontra l-interessi tal-Islovakkja tal-Unjoni Ewropea jekk aħna rridu nkunu msieħeb affidabbli fl-alleanzi li għandna rridu nkunu konsistenti nkunu ċari mal-pubbliku fl-Slovakkja ma nistgħux nikdbu jew nippruvaw imbeżżaw biex inkunu iktar popolari. Iva huwa iktar faċli li inti iċċaqla l pożizzjoni ta' xi ħadd billi tilab mal-emozzjonijiet iżda din hija xi logħba perikoluża ħafna u tista' tkun distruttiva. Għalhekk aktar minn qatt qabel